inkunu viċin tal-ideat tal-Kunsil u l-Kummissjoni kemm jista' jkun. Jien se nagħmel dan żgur. Grazzi ħafna illa l-plenarja li jmiss se tkun għada, sezzjoni li jmiss għada mid-disa sa' satejn u mbagħad mit-tlieta sa' l-10. Il-programm ser jiġi prezentat u anzi hija ta' dispożizzjoni tagħkom fuq l-internet. sessjoni tal-lum hija magħluqa. Grazzi.